hija mistoqsija bil-fom lill-Kummissjoni dwar il-ħolqien ta' Unjoni ta' Suq Kapitali. Mela, l-ewwel kelliem huwa s-Sur Gualtieri, il-kittieb, l-awtur ta' din. Grazie, grazie Presidente. Grazie ħafna Sur President, Sur Kummissarju Hill. Mela, b'din il-risoluzzjoni il-Parlament Ewropew qed jesprimi appoġġ sħiħu konvint lejn il-proġett tal-Unjoni tal-Swieq Kapitali. Dan huwa l-ewwel kapitlu fil-Aġenda tal-Istituzzjonijiet Ewropej u pjanta azzjoni tal-Kummissjoni l-unjoni tal-swieq tal-kapitali huwa element deċiżiv ta' strateġija aktar wiesa li tappoġġa it-tkabbir u l-istabilità finanzjarja. Din tista' tippermetti li jkun hemm diversifikazzjoni akbar tal-kanali ta' finanzjar għall-ekonomija li trid tkun komplementarja u mhux tissostitwixxi li finanzjar bankarju inċentiv għal allokazzjoni aktar effiċenti ta' rizorsi finanzjari permezz tal-suq intern u dan mod indipendenti mill eh, mill-lokalizzazzjoni ġeografika ta' min ikun qed jipparteċipa u tippermetti li jkun hemm aħjar tar-riskju. Kif ukoll assorbiment aħjar ta' xokkijiet. Mod partikolari aħna naħsbu wkoll li l-Unjoni tas-Swieq Kapitali u hija meħtieġa b'mod partikolari biex tgħin l-iżvilupp, it-tkabbir, l-internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs. Kif ukoll sabiex tagħti inċentiv sabiex ir-riżorsi finanzjarji jiġu immexxija lejn investimenti fuq medda twila ta' żmien u li appoġġu l-ekonomija reali ta' tkabbir u l-iżvilupp aħna naqblu mal-Kummissjoni dwar il-bżonn li jkun hemm approċċ li huwa kemm ambizzjuż iżda wkoll pragmatiku, konkret. Għalek aħna e, naraw li hemm viżjoni aktar wiesa, prospettiva, imma nappoġġaw l-ewwel passi li l-Kummissjoni indikatilna. Ir-rizoluzzjoni hija eh, għanja ħafna, il-kollega Burkard Balz ċertament ħajati eh, ħafna iżjed dettal, xtaqt semmi biss ftit punti il-revizjoni tad-direttiva tal-prospektus l-standardizzazzjoni ta' ċertu strumenti finanzjari appoċ għall-aċċess tal-informazzjoni għal eh, kumpaniji, partikolarment dawk li mhumiex kwotati fil-borza, fuq bazi volontarji ovvjament, imma nistgħu nimmaġinaw anke l-possibilità li jkun hemm database forsi anke eh, aġenzija. Imbagħad irridu niffaċċaw anka li zjed suġġetti komplessi bħad disċiplina għal dik li hija l-insolvenza, is-suġġett tat-tassazzjoni, u l-sfida sabiex ners u lejn it-tisħiħ ta' supervizjoni lejn lan aħħari li kunem supervizjoni waħda. Iġu l-Parlament huwa les li għamel il-ħatijaw, aħna edin għaw u aħna nkunu edin li bisħiħ għal definizjoni tal-implementazzjoni ta' roadmap konkreta sabiex ikonna unjoni ta' swik kapitali. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-onorevoli Balz. Il-suq tal-Unjoni Kapitali, l-Unjoni tas-Suq Kapitali hija ħaġa importanti u aħna nappoġġawha. Għax ittejjeb id-diversifikazzjoni tal-finanzjar fl-Unjoni Ewropea aċċess għal kapitali li ħaj jitjieb għal SMEs kif ukoll is-suq intern tal-servizzi finanzjarji ħaj jittejjeb u jittejjeb minnaħa tal-perspettiva tal-konsumaturi, ġifri aħna qegħdin nitkellmu dwar il-miri differenti manna tal-bit speċifiċi għal dik hija l-implementazzjoni. Għalek aħna maħniex qed nagħtu check void lill-Kummissjoni. Aħna verament akkaniti li jkollna approċċ olistiku. L-Unjoni tas Suq Kapitali ma tmunx kontra s-sistema finanzjarja, aħna qegħdin sempliċement nippruvaw intejbu fuq il-modelli li diġà jeżistu hemm bżonn li konna banek u assigurazzjonijiet bħala intermedjarji finanzjarji wkoll. Tieni net aħna qegħdin nitolbu li kien hemm approċċ li jkun Ewropew. Maħniex qegħdin nitkellmu dwar Unjoni Bankarja u hekk, hemm bżonn li konna xi ħaġa li tapplika b'mod ġenerali fl-Ewropa kollha kemm hi. Maħniex qed nikkupjaw eh, modelli ta' pajjiżi terzi, aħna rridu approċċ li verament jikorrispondi għal kultura tagħna fl-Ewropa. Qegħdin nitolbu wkoll li jkun hemm analiżi komprensiva Is-CMU għanda vera taħdem fej ikunem ostakli li rridu nanalizzawhom u nerbuhom u rridu naraw jekk dawn l-ostakli fil-fatt verament jeżistux u x'inhi situazzjoni fl-istati membri differenti. Fil-krizi finanzjarja ta' bejn 2007-2008, il-credit crunch, dak li marħazin emmek, irridu noqdu attenzjon ma nerġax nirrepetuh. Ukoll SMEs, kumpinji żgħar, sabiex ikollhom aċċess ma jintilfux fil-burokrazija u regolamenti. Il-Kummissjoni trid tappoġġa il-wedijiet tagħha ittejjeb l-affarijiet tagħha għal midcap sul SMEs. Irridu nassikuraw li l-Unjoni ta' Suq Kapitali taħdem għal xejn ittejjeb l-affarijiet għal sitwazzjoni ta' finanzjar u aħna rridu nagħtu ċertu kundizzjonijiet għal dan. Dan ifisser li kunem laħjar ambjant politiku, ambjent politiku u finanzjarju biex nevitaw id-dejn. Grazie ħafna issa naddi l-kelma l-Kummissarju Hill. Sur President, dan huwa moment importanti għal signal dan din l-Unjoni tas swieq Kapitali u nixtieq nirringrazzja s-Sur Gualtieri u s-Sur Balz tal-li eh, spjega dawn il-kwistjoni b'mod ċar. Dan huwa proġett klassiku ta' suq waħdini għat 28 stat membru dawk li m'għandhomx is-suq kapitali u dawk li għandhom. Fil-fat jena nistanajt li dawk l-istati membri li mandomx is-suq kapitali b'saħħithom li għandhom li zjed xi gawdu. Għaliex is-CMU ħatejn biex toħloq il-kundizzjonijiet sabiex ikun hemm flus tal-kapitali li jaqsam il-frontieri mur lejn il-SMEs ikunu fej ikunu ġifiri inħarsu lejn il-venture capital, lejn l-investment angel, il crowd financing u product placements Din hija palma diġa smajna priorità ewlenija ta' CMU sabiex inwessaw il-firxa ta' possibiltajiet ta' finanzjar tal smis biex nikkomplementaw il-bankar, il-dinja bankarja. Il Aħna rajna eżempji ta' ideali Ewropej, negozji Ewropej li jmorru lejn l-Istati Uniti għall finanzjar u jiena rrit li dawn il-negozji jibqaw għaw u jikbru għawek fl-Ewropa. Għalhekk aħna ħankunu qegħdin nirvedu regolament tal-venture capital tagħna ħansaħħu l-industrija tal-venture capital tagħna, ħanrivedu il-prospectus directive sabiex nagħmluha iżjed faċli sabiex l-SMEs eh, ikunu jistgħu isibu il-flus. Aħna ħannejnu l-balance sheets billi eh, insaħħu il- fil-suq Ewropew permezz tal-użu ta' securitization standardizzati u dan jgħin biex il-banek ikunu jistaw jiselfu aktar l-SMEs, et naraw kif nistaw intejbu koll informazzjoni ta' kreditu tal-SMEs, sabiex ikunu iżjed faċli sabiex l-SMEs jiġbru lejhom aktar investiment. Jena naħseb li l-membri ta' dan il-Kumitat jafu aħjar minn kulħadd ieħor dwar x'inhu mal-passi li tieħdu f'dawn l-aħħar ħames snin sabiex intejbu regolamentazzjoni ta' dawn is-swieq kapitali. U riżoluzzjoni tagħkom targumenta b'mod pożittiv ukoll li hemm bżonn li naraw x'ħajkun l-impatt ġenerali ta' din it-tip ta' regolazzjoni regolamentazzjoni u inkunu proporzjonati fil-miżuri tagħna. Fuq supervizjoni dawk li wiġbu għal konsultazzjoni għalu li il-setat li jeżistu sista, sissa u ma tajbin imma talbu għal aktar supervizjoni, konverġenza ta' supervizjoni u kondizjoniet indaqsa għal kulħat Kif ukoll irridu nikkonsidraw il-qafas makroprudenzjali. Issa dwar il-passi li jmiss aħna eh, edin lesti biex ippubblikaw il-pjan ta' azzjoni f'Settembru u mbagħad wara jkun hemm il-proposti konkreti. Daħ inkludu pakket komprensiv fuq is-sekuritizzazzjoni b'kalibrazzjonijiet aġġornati u kalibrazzjonijiet reveduti għal solvenza tnej. Kif ukoll proposti biex ikun hemm reviżjoni tad-direttiva tal-prospektus. Din hija xi ħaġa ambizzjuża ħajkollha bżonn sforz li ħansommu fuq numru ta' żmien ta' snin issa għandna bżonn li nagħmlu progress kemm jista' jkun malajr għalhekk jiena nittama li dawn il-proposti inizjali jimxu kemm jista' jkun malajr permezz tal-kolleġislaturi. Jiena qed nistenna bil-ħerqa li niddiskuti aktar fuq dan magħkom u jiena qed nistenna bil-ħerqa b'mod partikolari li nejnu aktar negozji Ewropej, partikolarment l-SMEs, sabiex jiksbu l-finanzjar li għandhom bżonn, iżidu l-finanzjar, isaħħu l-investiment transkonfinali kif ukoll iżidu l-stabilità finanzjarja. Grazzi. Komissar, roga acum pe Zalba se ia cuvântul pentru două minute. Grazie, Presidente. Also, minuti, Salva. Grazie, ħafna, President. L-aħħar li rajna fil-Greċa hija l-prova li għandna bżonn ta' iktar Europa, iktar integrazzjoni eh, ekonomika u fiskali iġifiri iktar unjoni politika iva bl-istess regoli u iktar tkabbir ekonomiku. Is-suq waħdini tal-kapitali huwa wieħed minn dawn l-istrumenti biex inkunu nistgħu Eh, naqdu dawn l-anijiet kollha għax dan is-suq waħdini tal-kapitali se jkun jista' jisfrutta dawn il-sorsi li hemm fil-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi kollha tagħha u kif qal il-Kummissarju Hill da se jtejjeb il-finanzjament ta' l-SMEs ta' dawn interprisi żgħar u medji fid-daw ta' tkabbir ekonomiku u ħolqien tal-impjiegi. Dinja ir-rotta triq qudiemna, sinjuri, u għalhekk hemm bżonn il-ċittadini jħorġu rebbieħa u għalhekk nafu illi eh, jekk ma namlu xek mus se jkollna bottatura lejn it-kabbir għax hekk lejn id-dejn sovran se tkun sostenibbli u għalhekk mingħajr eh, tkabbir diffiċilment ikun hekk u biex ikun hemm bottatura lejn it-kabbir nafu dak li għandna x'namlu riformi fuq livell nazzjonali f'kull stat membru bħal pereżempju pajjiżi Spanja u iktar Ewropa, iktar integrazzjoni ekonomika. Nerġa' nirrepeti is-suq waħdini tal-kapitali huwa l-ewwel pass pass kbir lejn din id-direzzjoni. Grazzi ħafna, Sinjuri, u grazzi President. Grazzi ħafna. Għandek eh, blue card mill-Sur Köben. Inti taċċetta? il sur Kerben jekk joġbok. Um, I wonder... Insaqsi jekk is-sinjur qabel xmiegħi il-raġuni għaliex is-swieq tal-kapitali ta' Londra għandhom tant suċċess għax mhumiex dominati kompletament mill-Unjoni Ewropea u kull interferenza minn din il-kamra illi toħloq problemi għas swieq tal kapitali tal mhix xi ħaġa li nixtiequ nixtiequ għax mhuwiex kapitalista imma soċjalista u da ma jaqbilx ma' swieq finanzjari madwar il-dinja. Is-Sinjur jaqbel miħaj? Il kollega nostri Eżis kollega, rie, ma naqbilx. Is-suq waħdini tal-kapitali huwa strument importanti biex intejbu l-kompetitività tal-ekonomija tagħna biex nagħtu imbottatura li tkabbir u l-ħolqien tal-impjegu l-bażi tas-suċċess ma dubju ta' xejn ikun illi ikun hemm l-Unjoni Ewropea maquda mhux biss fiż-żona euro mill-Unjoni Ewropea kollha kemm Grazzi ħafna President. Grazzi ħafna lilek. Issa is-Sinjura Beresh nadilek il-kelma. Minuta u nofs. Sur President, Sur Komissarju, Huwa importanti il-Parlament Ewropew jista' jitkellem qoddim il kommissjoni qabel ma din tikteb il-roadmap tagħha suq waħdin tal-kapitali qabel ma timpenjaw ruħkom iktar dan il-proġett biex nagħti l-attenzjoni tagħkom fuq erba' punti. L-ewwel punt fuq dak li ġara fil-qasam bankarju u ma ma tistax jizid ma jwaqqaf dan il-suq tal-kapitali jekk ma jkunx hemm twaqqif ukoll ta' adattazzjoni għal proġett. Jiġifieri inta trid ixtieq dan is-suq tal-kapitali għal stabilità finanzjarja wara kemm bżonn nissaħħu in-natura Ewropea ta' supervizjoni u ir-regolamentazzjoni dan is-suq tal-kapitali fl-istess mod se tkunu obbligati li taraw xed jiġri fix-shadow banking għax jekk le se toħolqu bbużija l-ewwel hemm u sitwazzjoni illi mhux se tkun għas-servizz ta' dawn l-anijiet nobli tiegħek. It-tieni dimensjoni li hemm bżonn tikkonsidraw għal interess speċifiku tal-żona euro. Ma nistgħux nagħmlu li kieku dan is-suq tal-kapitali kien ma jafx il-muniti eh, fej qed jaħdem fuqhom u għalhekk hawnhekk hawn sfida kbira tielet dimensjoni. Inta tajdilna li da kollu biex l-SMEs ikunu jistaw ikollhom aċċess aħjar l kapitali imma koll dan l-approċċ servi biex torjentaw il-flussi ta' kapitali fejn tassew għanna bżon biex nimmestu il-proġett Ewropew għalhekk minn din il-perspettiva hemm priorità fuq dawk li huma il-fatturi marbuta ma' transizzjoni ekoloġika illi hemm bżonn tikkonsidra meta inti se tkompli għaddej fuq dan is-suq tal-kapitali. L-aħħar kumment ma rajt imkien kważi fit-test tiegħek li kwistjoni tal-fiskalità tat-taxxa ma nistgħux nitkellmu fuq Unjoni tal-Kapitali mingħajr ma nitkellmu fuq it-taxxa jiena ovvjament nistenna fid-dawl ta' kollu it-tweġiba tiegħek. Grazzi ħafna, Signora Swinburne. Ma tidix li edha għawnek u naddi il-kelma l-sur Debaka għal zoċ minuti. Grazzi ħafna, President, Komissarju. Dan huwa suġġett importanti tal-proġett Ewropew u lan ewlieni huwa l insidu mad diversità li l-kumpaniji għandhom meta jipprovaw isibu mezzi ta' finanzjament differenti kif ukoll il-finanzjaturi meta huma jivvalutaw l-assitana fuq meta twila ta' żmien. Qed ħanna f'epoka ġdida xi ħaġa illi fil-Green Paper tidher morna minn stabilità finanzjarja lejn pożizzjoni fejn qegħdin naraw it-kabbir tal-impjiegi nasib huwa importanti wkoll illi eh, nużaw dawn il-klawsli tar-reviżjoni li għandkom illi u koll issa nħolqu daw l-axħar sentin biex ikun hemm rikalibrazzjoni raffinaw s-sistema nżommu stabilità li għandna ma fl-istess waqt nżidu is-seta diversità l-għażliet ta' finanzjament ta' daw kollha li jidru fuq is-suq u għalhekk naħseb din il-laqda ta' kapitali hemm bżonn topra biex neħil kull xkil għal crowdfunding per eżempju u eh, tippermetti l-iskala tal-kumpanijiet kemm ħafna fuq l-SMEs imma għandna bżonn tal-midcaps għandna bżonn ukoll l-IPOs jiena kon president tal-IPO Task Force ukoll hawnhekk għandna bżonn insommu dawn il-kumpaniji jibqgħu fuq il-borsa kwotati naħseb illi dan huwa fettur importanti ħafna bil-manala bżonn niskuraw illi jkun hemm iżida ta' disponibilità tal-investituri bl ta din naraw li ċaqalqu lil l-inmissu l-istituzzjonijiet ukoll permezz ta' solvenza tnejn regolamenti l-oħra għandna bżonn tassew naraw għaliex dawn mhumiex qed jinvestu iktar fis-swieq tagħna. Waħda mill-kwistjonijiet naħseb l-waħda eh, bidjufijiet fil-pjan tiegħek inti ma tkellimx pereżempju fuq il-possibilità ta' Ehm, pjan ta' investiment u tfaddil tal-pensjoniet pan Ewropea li tieħu tfaddil ta' ħafna ehm, nies u hekk nkunu nistgħu nsaħħu din l tal-kapitali tas-suq tal-kapitali għandna bżonn naraw kif ir-regolaturi qed joperaw il-gold plating, id differenza kif qed ixekklu il suq wahdini għanna ħafna xogħol dimna, imma naħseb il-grupp jista' jappoġġa l-sforzi tiegħek kun qed settembru naraw proposti konkreti li nkunu nistaw nappoġġaw. Grazzi ħafna. Unul Demasi, eh, un minut xi Sur Demasi minuta u nofs. Mikrofon ekkoġbok. Mikrofonu, grazzi. Mela, il swi tal-kapitali fl-Ewropa. Jekk qed tipprovaw eh, dak li kun tfiqu minn xi marda bżonn tkunu tafu raġunijiet li huma qabel ma tagħmel riċetta għal xi mediċina u għalhekk jekk m'hemmx self mis-settur bankarju għax hemm l-awsterità fl-Ewropa waqgħu is-salarji, pensjonijiet l-ispiża pubblika u għalhekk f'dan it-tip ta' ambjent jew klima ma sibux swieq li jkunu dinamiċi. U għalhekk naħseb illi il-kriżi kienet dovuta għal suq ta' sekuritazzjoni l kummissjoni għattajt li eh, tixtieq proġetti li kunu siguru trasparenti ma' mżon illi twieġeb għaliex memx suq għal dawn il-prodotti għax il-partiċipanti fuq is-suq jaraw dawn ir-riski li huma għoljen wisq. Walek aħna najdu illi l-Unjoni tal-Sbiq tal-Kapitali miex xi ħaġa illi torbot mal-pajsaċċa Ewropew hemm raġunijiet għal dan għax l-Ewropa għandha settur bankarju u sistema fejn il-banek tajbin jistaw jirrispondu għal ħtiġijiet tal-SMEs. Il-banek illi jafu riski tal-investiment. Fi-Stati Uniti il-kumpanji huma ikbar u għalhekk ma mandux inqablu żewġ eh, entitajiet. Naħseb illi l-Unjoni tal-Kapitali hija l-mediċija ħażina għal marda l europa għandna għandha. sur Giggled, eżis kollegi, l-ewwel net nixtieq ngħid illi il-grupp tagħna jappoġġa l-idea bażika ta', suq eh, tal-Unjoni tas-swieq kapitali hemm problemi u dawn kibru bil-kriżi finanzjarja il-suq eh, tagħna sar iktar frammentatu naħseb il-kummissarju għandu l-idea tajba. Imma fl-istess waqt għanna bżon inkunu prudenti ma nisappuntawx iċ-ċittadini tagħna b'stennijiet għax dan il-proġett ma jistax jirrispetta. Hemm periklu illi il-disponibilità ta' kreditu l-SMEs jista' jħodlu postu pjuttost forzi bħal Unjoni ta' Sbiq Kapitali. Għal raġunijiet li ġew semmija diġà l-intraprizi iżżar anke fl-Stati Uniti jiddependu l-iktar fuq il-banek u hekk se jkomplu jagħmlu. Però minkejja ta' dan, hija ħaġa loġika illi jkun hemm finanzjament li jaqbad it-fit mal-possibilitajiet li għandhom u għalhekk anke l-proposta tiegħek hija loġika dak li nistaw niksbu però se jkun limitat jekk ma nittrattawx il-problema l-iktar problema kbira fl-Ewropa li hija l-ftuħ tal-swieq tal-kapitali fl-Ewropa, per eżempju affarijiet bħal taxxa eh, liġi fuq l-insolvenza, regoli ta' kontabilità, dawn l-affarijiet mhumiex se jinbidlu u intkom m'għandkomx proposta biex tbidluhom u għalhekk jekk jekk joġbok komissarju tantx affarijiet wasallek messaġġ għandna bżonn irrikonċiljaw dan il-proġett mal-valuri Ewropej u dan ifisser li jekk nitkellmu fuq finanzjament fuq meta twila ta' żmien qed jitkellem fuq green bonds ma jridx illi kun hemm strumenti speċjalizzati meta jużaw il-swiq kapitali pjuttost imdaqsin għandkom bżonn turu illi rixtu issa qed investu fuq meta twila ta' żmien u lek hemm bżonn ikun hemm ratings marbutin li tassew qed jissegwu għat jgħatu trasparenza l valuri Ewropej u dar irid ikun parti mill-missjoni tiegħek. Grazzi ħafna. Is-Sur Wolf. Grazzi ħafna il-poplu Grieg sfida ta' tattiċi ta' bullizmu u antidemokratiċi tal-Unjoni Ewropea tal-ICB u tal-IMF fil-biraħ u rrifjutaw bejlaw dizastrus li kien inħalaq mill-teknokriti vacuum li ma kien jaf kienet ignora l-mizera tbatija tal-poplu Greku u għalek l kienet il-kawza ta' din l-mizerja u din ukoll ġiet maħuqa minn teknati vacuum li ma kinux jafu eh, rida tal-poplu li muma. U għalhekk din l-idea tal-Unjoni tas-Sbiq Kapitali hija waħda minn dawn il-ħolmiet ta' seta ċentralizzata tiġi wkoll maħluqa vacuum kif qal is-Sur Hill danu pjan tradizzjonali Ewropew. L-Unjoni Ewropea mhix pajjiż imma pajjiżi differenti b'nies deċenti u l-burokrati ta' Brussell qatt ma se jifmu l-ħtiġijiet tan-nies. Irida tan-nies l-Ewropa l-Ewropa falla l Greċa x'kien pjan minn li falliment u din l-Unjoni se tkun ukoll falliment mill-ġdid. Taċċetta blue card missu Franzolika jekk joġbok? E, grazzi jekk joġbok. Sur Wolf, inti Jamie mir-Renju Unit, inti taf il-sistema finanzjarja fil-belt ta' Londra d-baza l-attività tagħha fuq il-swieq kapitali tal-Unjoni Ewropea. U Unjoni bħal din tkun ħafna lis sistema finanzjarja ta' Londra biex tiżviluppa ruħa fil-futur jidher li inti kontra l-ħolqien tal-impjiegi f'Londra permezz tal pozizjoni tiegħek. Signor qed int stess int m'intix qed tirrealizza illi s-sistema bankarja eh, finanzjara ta' Londra hija waħda ta' waħda fuq livell internazzjonali investituri jiġu minn madwar id-dinja kollha għax jifmu ir-riski jifmu ir-riski kollha mhux bħal l-Ewropa, il-kumpaniji mhumiex ikkontrollati mill-Unjoni Ewropea għandhom bżonn jaċċettaw il reglamentazzjoni negattivi u l-ispejjeż fuq il-xogħol dawn l-affarijiet kollha taħsar l-piżijiet kollha fuq l-SMEs illi qed waslu l-SMEs jitilqu mill-Ewropa u għalhekk il-pjata d-dinja tikollha suċċess. Grazzi ħafna. Is-Sur Anunans. Sur President, Sinjuri, nixtieq naqbel ma' Sur Wolf u nagħti naqra perspettiva. Għalhekk, il-popli ta' l-Ewropa tisaqsu xat jiġri bil-euro qed morru l inwis wasalna fit-tmim hawnhekk hekk qed il-Grexit se jwassal għall tal portugal li ħallu l-Unjoni Ewropea u għalek ċittadini qed issaqsu dawn il-mistoqsijiet u fl-istess waqt il-Parlament Ewropew qed jitkellem fuq dan is-suġġett minflok qed isaqsi jekk forsi għandna xwiss integrazzjoni jekk l-integrazzjoni Ewropea kollha kemm forsi issa eh, se toqtol l-ekonomija ekonomika dan u debattu suppost qed ikollna. Maħna qed ninjoraw dawn l-ħna kollha qed inkomplu bl-integrazzjoni, inkomplu biex nwessaw l-Unjoni Ewropea iktar Ewropa qed jgħidulna. Imma għaraw ftit ġara fil-Greċja bira Konna qegħdin nisimgħu tweġiba l-Unjoni tas-Swieq Kapitalja loġika purament Ewropea għabbas il-fatt illi aħjar ikonna iktar Unjoni, anki jekk il-popli ta' pajjiżna kull derba jiġi konsultati dejjem jgħid le għandna bżonn il-popli jgħidu inqas l Unjoni Ewropea U le kull derba li hemm Parlament Ewropew dejjem għandna iktar nis li jgħidu le inqas Ewropa. U fl-istess uh, waqt dak il-grupp dejjem ristret jgħid li għandna bżonn ta' iktar Ewropa, iktar Ewropa ta' ħsara. Uh, poplu da jafu ma l-Parlament l-Unjoni Ewropea ma timpurta xejn. Is-Sur Web għal żewġ minuti. Sur President Signuri l-ewwel nett hemm solli ngħid l-inizjattiva tal-Kummissjoni fuq l-Unjoni tas-Swieq Kapitali xi ħaġa li nilqa' proġett importanti ħafna dan il-perjodu tal-din il-leġislatura, ma onestament, sur Kummissarju, għandna bżonn li nagħmlu iktar. Meta nitkellmu fuq eh, l-istennijiet u fuq direttiva fuq sekuritazzjoni, it here tas-suq ma se salsa CMU. Dak li għandna bżonn urġentement huwa li naraw l-affarijiet kif inuma, dak li għamilna sissa fu regolamentazzjoni tas-sbiq kapitali xi ħaġa li ġaħat li se tagħmel imbagħad naraw id-jufijiet li muma, Forsi frankament forsi għamilna wisq. Forsi l-banek ma jistgħux jaqdu dmirhom kif suppost li jselfu il flus U meta nisma' illi fil-Basel komitati qed qed jitkellmu fuq dak li aħna għamilna biex ikun hemm strumenta tisfija li introduċejna għal kumpanije iż-żar u dan bżonn jiġi rittirat din hija ħaġa perikoluża ħafna illi innaqsu l-aċċess għal dawn l-SMI għandu bżonn siguraw iktar koerenza u konsistenza ta' spiss għaddejna leġislazzjoni fejn ikonna l-istess lingwaċ u terminoloġija u bieċi ta' leġislazzjoni illi mhumiex adattati. Għandna bżonn inkunu konsistenti fil-leġislazzjoni tana. Mbagħad hemm ħaġa oħra eh, għal-qalbi ħafna semmejt so jamnu jagħmlu bil-pajjiżi terzi fl-Istati Uniti, rajna l-affarijiet kif jimxu. Din il-kwistjoni tal- Unjoni Monetarja u Ekonomika, l-Stati Uniti se jkollhom opportunità biex jitkellmu ma' negozjaturu fil-qafas tal-ftejim ta' kummerċ ħieles u għalhekk naħseb illi din is-sistema hija xi ħaġa li forsi hemm bżonn naraw iktar mill biex nkun nistgħu insaħħu din l-Unjoni tas Sbiq Kapitali fl-Ewropa. Sinjura Gill għal-minuta, grazzi ħafna prosit li kittiba għanna dokument ċar li li jgħid kif kif in pożizzjoni ta' fuq is jew biex ikun hemm tkabbiru eh, xogħol fl-Unjoni Ewropea. Kritikament eh, fid-dawl ta' tkabbir hemm bżonn dan ikun sostenibbli mhux ta' preġudizzju. Jiena eh, nilqa l-iskadenzi għax supposta minna hekk għaxar snin ilu u issa wasil il-waqt illi nħaffu. Sur komissarju intat fil-ħarifa suppost nirċevu żewġ regolamenti ġodda fuq sekurizzazzjoni u d-direttiva aħna nistinu bil-ħerqa dawn id-dokumenti ma hemm ħafna ostakli politiċi d-dimna li għandna bżonn Ma ħafna kollegi tkellmu fuqhom nuqqas ta' implementazzjoni konsistenti minn ħata tal-istati membri di 20 sistema ta' taxxa kif ukoll il-proċeduri ta' insolvenza u għalhekk il-Kummissjoni għandha xi pjanijiet biex titratta dawn l-affarijiet fil-futur qarib u jekk se nagħmlu reviżjoni ta' CMU fl-erba' snin li ġejjin mhux bil-fors jikonna jkollna wkoll trattaw l-innovazzjoni teknoloġika fis-settur finanzjarju li qed tevolvi pass maġel ħafna ma' regolaturi leġislaturi aħna ma nistawx nżomu pari passu għalhekk hemm bżonn irrikonoxxu il l-fiduċja fis-servizzi finanzjarji dejjem qed timmajna u forsi l-ġrajiet tal-bira fil axija bil referendum tal greċja forsi mumiex ser jgħinu, għale kif nistaw nerġu marru l-ura dik il-pozizjoni ta' saħħa li kena u jekk il komissjoni tiġi b'xi eh, pakket b'saħħtu tal-mnut u li tratta il-xkilu diffikultajiet kollha fis-settur ta' servizzi tal-finanzjari u jekk il-proċeduri jibqaw negattivi ħafna bżonn nżommu dejjem moħna, lan illi l-Unjoni Ewropea tkun post attrajenti għall-investiment. Inti taċċetta Blue Card Missur uh, eh, Coben. Menina. Oh, come on, be brave. <laughs> You're too... Eh, domnul Lunes, un minut. L-Onorevoli Lunes, minuta. Il-mikrofonu kjoġbu. Mikro. Ja, okay. dank meneer de voorzitter. Europa zal inderdaad... Grazie ħafna, president. L-Europa hemm bżonn tiffaċċja realtajiet il-ġodda wara dak li x'sar fil-Greċja l-bieraħ Il-kwistjoni hija mhux x'biss tista' tagħmel il-Greċja għar-riformi imma x'tista' tagħmel l-Ewropa wkoll biex tamil dawn ir-riformi, speċjalment ġifiri fuq din l-Unjoni ta' Swieq Kamitali, l-investimenti, kif nistgħu niżguraw il-kumpaniji tagħna jkunu jistgħu ikollhom aċċess għal finanzjament mingħajr bil-fors ma jgħaddu mill-banek. Għalhekk, Kummissarju Hill, jiena nawguralek li jkollok suċċess f'dan il-biċċa xogħol imma nispera wkoll li nifuka fuq affarijiet li jirrendu liktar malaj. Innaħħu l-ostakol għal kumpanniji nissimplifikaw il-proċeduri sabiex il kumpanniji jkunu jistaw ikollhom aċċess għal kapital biex jikbru u kol jinvestu. Grazzi. Is-Sinjura Gulaħ.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 tħoss li l-proposta eh, ta' suq wahdini għal suq kapitali huwa tweġiba għal soluzzjoni tal-finanzjar tal-ekonomija Ewropea ma' mhux hekk. Waqt l-ewwel snin tal-euro l-banek fost oħrajn eh, impulsaw bil-kreditu tagħhom il-financial bubbles li għadna qed jinbatu minħabba fihom. Eh, ġew dedikati ħafna biljuni euro għal salvataġġ li qatt ma ħanġibu lura u xorta waħda l-flus ekonomiku għadu imwaħħal u li jkun hemm dan il-flus fil eh, dawn il-fondi ta' investiment eh, mhux ħajwassal għal aktar finanzjar anzi ħajwassal għal aktar instabilità il-problemi huma oħrajn u ġejjin minħabba il-politika ta' austerità u mhux in-nuqqas ta' kapitali li tippretendi l-SMEs jiffinanzjaw ruhom eh, permezz ta' strumenti komplikati ta' finanzjar minn flok il-kreditu hija idea żbaljata. Issa fidejn il-pubbliku jekk ħadd ma jirnexxielu jisalva eh, jekk ħadd mar ħadd ma rnexxielu jisalva il-banek bil-flus pubbliku issa xorta waħda mhux ħajrnexxielhom dak li hemm bżonn hija investiment pubbliku u banek il-banek pubbliċi biex jifinanzjaw l-SMEs joħol Olimpijgi. Grazie. Un minut. Signora Scott, minuta. Thank you, Chair. We welcome the capital markets you Meta nitkellmu fuq l-Unjoni ta' Swiq Kapitali, um, ovvjament proġett ewlieni tal-Kummissjoni biex ikun hemm fil-suq waħdini iktar investiment. L-investiment huwa 70% inqas għalhekk hemm bżonn urġenti biex jkun hemm investimenti speċjalment fis-setturi sostenibbli tal-ekonomija tagħna. Aħna naqblu li l-Swiq Kapitali li jerġgħu jiġu ddisinjati mill-ġdid biex jgħinu li lill-kumpanniji żgħar. Aħna mhux se naċċettaw regolazzjoni għannom ta' dan kollha jekk dan iġib inqas stabilta kella kellha jnaqqar fil-tfaddil tan-nies hemm bżonn li dan kollu jkun jaqbel ma l-investiment u mhux inaqqar fuq skemi ta' oħrajn fil-Ingilterra ta' fejn minn fejn ġejja jiena fil-naħa ta' xlok naraw li jkun hemm ukoll konnessjoni lokali biex inneħħu il-burokrazija li wara kollox timmina dawk il-proġetti ġodda. Grazzi. Signor Zanni, għal minuta. Grazzi, President ma tantx għaddew żmien mill-kriżi finanzjarja li qed sofru minna, ma u min irid jinsa il-raġunijiet għaliex aħna għedin ngħixu dawn il-kundizzjonijiet. L-ekonomija tad-dinja ġiet fuq il-kubtea l-ekonomija ta' veru li nafu soffrit minn eh, għazliet mux tajbin. Is-soluzzjoni tal-Ewropa per mezza l-Unjoni tal sui Kapitali jisna qegħdin nadduzmin bin-nies hawnhekk eh, bej il-kapitali u l-finanzjament. Aħna nafu li dan mhux hija tad-datta tal smis u aħna il-mod ta' kif niproduċu huwa varja minn dak tal-Istati Uniti. L-Ewropa isa ma tridx titgħallem mill-iżbalji tagħha u l-Unjoni tal-Kapitali u tal-Finanzja laqas biss qed tifhem x'inhuma l-interessi ta' ċittadini u dawk tal-SMEs. Grazzi. Domna Kappel pentru un minut și 30 de secunde. is signora Kappel. Grazzi ħafna, Komissarju Hill. Meta nitkellmu fuq swieq iktar flessibbli tal-kapitali, dawn nafu kif jirreġixxu fi żmien ta' kriżi u naraw ukoll ġifieri fil-Renju Unit meta għandek ekonomija li forsi naraw li hija forsi xftit iktar burokratika il-kumpaniji bżon ikollhom iktar aċċess għal finanzjament. Imma l-Unjoni Ewropea nistaw nistajlu għaxi aeroplan, aeroplan ma tistax, ma aeroplan ma jistax jimxi biss magna wahda bil-banek biss trid il-Capital Market Financing u kol il-magna l-oħra. Fir-Renju Unit l smis jirċivu ħames darbit iktar ta' finanzim minn dawk hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk ħafna kumpaniji Ewropej qegħdin jitrasferixxu lwieħhom fil-Istati Uniti biex ikollhom ukoll iktar ċans fil-swieq l-startups pereżempju wieħed jista' juża l crowdfunding u anke fl-Istati Uniti jistgħu jkollhom aċċess għal venture capitals. Dan kollu ma jeżistix hawnhekk fl-Europa 70% il-finanzjament huwa bbażat fuq il-banet imma fl-Unjoni fil-Stati Unita huwa biss ta' 30%. L-ekonomija Ewropea trid diversifika l-isfiq tal-kapitali jkun hemm aċċess iktar faċli għal kapitali biex noħolqu iktar xogħol u postijiet tax-xogħol. Is-Sinjura Hubner minuta u nofs. Kommissarju, peress li nar e, wieħed iqis li dawn il-capital markets ma tantx u maqsuma u ma tantx iwaslu għal iktar investiment għalhekk ma taħsibx li biex toħloq din l-Unjoni ta' Swieq Kapitali inti jista jkun li toħloq bilanċ tajjeb bejn regolazzjoni prassi tajba il-forzi tas-suq u nispera li jirnexxielek timmobilizza dawn l-affarijiet kollha. Aħna nistennew proposti eh, għall-iktar monizzazzjoni bejn normi imma nneħħu l-affarijiet komplessi u naraw iktar asset classes jekk pereżempju rridu ninvestu fl-infrastruttura tal-enerġija ħafna li eh, li dwar l-SMEs u eh, iktar sigurtà, imma l-startups, l-midkap daw kollha il-finanzjament li jom nafu li hemm ħafna dibattitu fuqhom. Int se tmur li lin eh, u se tmur fuq il-venture capital. U ta' hemm bżonn ukoll li l-informazzjoni tkun iktar normattiva nispera li u koll tamel inti pas il-qoddim għal counting standards tal-SMEs. <laughs> Don Signora Fernandez, Signor Fernandez. Muchas gracias, comisario. Yo creo que Grazie ħafna sur President, Kummissar, jina naħseb li dokument li ġa diskuss u ġi approvat fil-Kumitat tal-Ekonomija fuq il-ġejjini tas suq tal-Kapitali huwa immirat tajjeb, nixtieq nifraħ lill-awturi Balzu Gualtieri. Iżda hemm xi affarijiet li jħasbuni dwar il-Green Paper li preżentat il-Kummissjoni. L-ewwel ħaġa hija in-nuqqas ta' riflessjoni adegwata dwar rabta bejn iż-żona euro mal-kumplament ta' l-Unjoni. Li ninsew li parti sostanzjali ta' l-Unjoni Ewropea eh, ma miex edha fil-żona euro li eh, iż-żona euro tista' tkun xi ħaġa li tista' veramentejn biex toħloq dan is-suq kapitali hija xi ħaġa importanti li tiġi mqis mitqisa. Is-suq tal-is-suq kapitali hija xi ħaġa li tiħu post il-ħidma bankarja, għale kina nittama li ikonna bizzejt informazzjoni sabiex nkun nistaw nirregolaw mod tajjeb dan il-qasam mux bankarju u fil-proċess ta' insolvenza u koll, ġifri hemm aġenda importanti ħafna ta' regolamentazzjoni finanzjarja sabiex nipruvaw li dawn is-swieq finanzjari mux bankarji kollhom regolament ċar u effiċenti u fl xhur aħna ndunajna li il-Kummissjoni tipprova tmexxi qudiem ħafna affarijiet imma din hija xi ħaġa verament importanti minn perspettiva ta' fiskalità għalhekk aħna nittamaw li ħajaħdem. Grazzi. Akċeptat sun blue card din parta domlu. Inti eh, taċċetta blue card minn minna t-Sinjura Wolf? Tajjeb wis? Grazzi. Mistoqsija sempliċi. Inti fraħt ir-rapporter u shadows fuq ehm, green paper eccellenti imma il-tkabbir fl-Europa il-fat li nix unjoni tal-kapitali huwa dovuta għal dan jew inkella imħabba huma inqas kompetittivi għax hemm ħafna taxxa u hemm regoli żejda. Eh, jew waħda jew l-oħra fl-opinjoni tiegħek li waħda hi. Jiena naħseb illi hemm bżonn il puntat tluq ikun illi jkun hemm iktar regolamentazzjoni mhix ħaġa li nista' naqbel għal jiena naħseb li l-Ewropa għandha bżonn ikun qafas regolamentorju ċar f'dan il-każ jekk ikun hemm għaqdu wkoll ta' l-Unjoni ta' Swieq Kapitali imma sempliċement dak li nista' nirakkomandi jew forsi nħeġġeġ u illi Naħseb li Renju Unit per eżempju tista' jgwadanja ħafna jekk organizzaw ruħu meta aħna jkollna Unjoni ta' Sfiq Kapitali ma' Odin. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Özek. Grazzi ħafna President Kommissarju, u għet rrit jara li l-axħar tibdil tal-regolament zidu iktar spejjeż amministrattivi fuq il-kumpanniji u dan jista' jħoloq problema għall-investitur l-ewwel net għandna namlu studju tal-impatt qabel nimplementaw regoli ġodda u biex namlu dan fuq livell Ewropew meta il-regolament Ewropew meta ma jistax jisir fuq livell eh, nazzjonali skont il-liġijiet nazzjonali jina l-Unjoni Ewropea li jina naqbel maħħa l-ewwel net għandha is tara li jaħdmu il-swieq kapitali nazzjonali u mhux tara li t-ċentralizzom wieħed irid ukoll iżid l-informazzjoni, il-fatt li n-nies isiru iktar intiżi ma' dak li huwa disponibbli. Grazzi. Grazzi. Ħafna President, hemm pajjiżi li joħolqu ix-xogħol ovvjament dawn jużaw il-finanzjament tradizjonali. Dan joħroġ mill-banek hemm regoli u il-proġett ta' tal-biza tal li bazat fuq il-euro dan ġab ġuħ, mizerja u għat ek wieħed jitkellem fuq finanzjament u s-sistema bankarja tradizzjonali se noħolu iktar nuqqas ta' gwaljanza u hawnhekk fuq dan trid nitkellem. In-nuqqas ta' gwaljanza meta aħna qegħdin naraw min għandu il-flus fil-finanzjament u min għandu interess jispekola fuq l-investimenti fil-futur qatt mu se jirnexxilna fuq dawn iż-żewġ problemi li qed jolqtu l-Ewropa llum jiġifieri il-faqar u l-qatt. Hemm bżonn ikun hemm proġett tal-banek fuq il-finanzjament wieħed eh, li jaħdem u mhux dejjem nimmużaw kollox fuq il-finanzjament għax inkella l-kriżi tibqa' magħna. Grazzi ħafna. Is-Sur Hockmark minuta u nofs. Sur President, jina naħseb li il-dokument tas ta' rapporter Gualtieri Balzma huwa wieħed tajjeb. Jina naħseb li huwa importantissimu li ikonna swiq kapitali iktar tajbin fl-Europa, imma jina dejjem inkun xettiku meta wieħed jitkellem fuq it-nidija tal-Unjoni tas-swieq kapitali. Għax jina nixtieq ngħid il-plenarja li din diġà teżisti din l-Unjoni Eh, aħna nsejħula l-Unjoni Ewropea. For an internal market and free flow of goods. Iġifiri il-moviment ħieles ta' servizzi ta' nies tal-merkanzija qed ngħid dawn l-affarijiet kollha għax dan id-debittitu ehm, qed nitkellmu fuq il-problemi tal-passat fejn qatt maħlisna mill-fragmentation jew l-ostakoli imma għanna swiq kapitali li jaħdmu tajjeb fl-Unjoni li imorru lura u li qegħdin jipprovdu l-kapitali. U il-problema mhux l-ammont ta' likwidità imma huwa l-ammont ta' investimenti li ħallu profitt. U hemm ċertu affarijiet li aħna suq intern tal-Unjoni Ewropea rridu nsaħħuha. U l-ewwel net neħħu din l-idea tal-FTT Umbat naraw li naraw xinija leġizlazzjoni, namlu review taħħa, naraw x'jaħdem ma jaħdimx sabiex ma, em, ma nkunux nħol u regoli li kunu għedin ikunu iktar ta' ostakolu, nħallu li l-kapital kun jista jimxi iktar minar xkien. Grazzi ħafna. Is-sur Ludwigsen, minuta u nos, grazzi ħafna. Jiena għandi edeja pozittiva ta' kif nistgħu nibnu din l-Unjoni ta' Suq Kapitali. Jiena naħseb tkun edeja tajba kieku neħu dipendenza tal kumpanji fuq il-banek għax dawk il-pajizi fejn il-banek intilfu il kumpanji u kol intilfu maħħom. Dini għapart mill-ekonomija reali ta' veru, il-sistema ma nistawx nħalluha tkun daqshekk eh, fil-periklu naħseb nistaw inneħu kol xi xkiel li jkun cross-border bejn il-pajjiżi. Il-potenzjal tal-Unjoni Ewropea li jatem jistenna li nisfruttawħ. Bżon imma li ma ninsawx il-riski li jazistu. Ma nistawx nippermettu l-Unjoni ta' Sfiq Kapitali tiżviluppa f'xi proġett ta' iktar um, di regulation. Per eżempju, meta nitkellmu fuq il-securitization. Il Jekk wieħed jista' jara x'inhuma ir-regoli, naħseb inkunu qegħdin impoġġu iktar fir-riskju l-istabilità finanzjarja. Grazzi ħafna, ma nistax ma... Is-sur Tajjani. Grazzi ħafna, Komissarju l-aċċess għal finanzjament u l-nuqqas ta' investimenti huma żewġ problemi li l-kumpaniji qegħdin jiffaċċjaw u eh, jekk dawn iridu verament jipparteċipaw l-ekonomija ta' veru. Fl-Ewropa għaw nuqqas ta' investimenti u ma biex wieħed jagħmel investimenti wieħed irid ikollu kapital u mhux biżejjed dawk tal-banek ġifiri li jembżon nużaw strumenti li mux qed jiġu użati, ġifiri permezz ta' finanzjament alternativ. Forsi naraw ukoll il-kapitali ta' riskju u nużaw iktar il-fondi tal-pensjonijiet, imma jekk dan ma norbtuħx ma il-talba ma l-offerta, ġifiri l-investituri ma l-SMEs dawn il-mizuri mux se jkunu bizzejiet. Għax memx bizzejiet informazzjoni għall-SMEs imma anke għall-investituri. Dawn ma jafux il-potenzjal li jeżisti fil- fil-erba u, u eh, 20 miljun ta' SMEs li qegħdin fl-Ewropa. Għalhekk wieħed irid iqis dawn din id-data biex japprezza l-informazzjoni. Għaliex ma noħolqux strument ta' pjattaforma xi aġenzija żgħira li tiġbor u tanalizza l-data dwar l-SMEs u biex ikun hemm dan il-bdil ta' informazzjoni bdejn il-dinja kummerċjali u l-kapital il-kapitali wieħed irid jara ġifiri kif jistgħu jikru dawn l-SMEs fl-Ewropa. Tista' tkun inizjattiva li tiġbor dawn l-SMEs fi klassers tradizzjonali biex bekk nejnu l-ekonomija ta' veru u anki nejnu l iżvilupp tas suq intern. Grazzi ħafna. Domnul Frunzulika, un minut 30 sekunda. Grazzi ħafna, don Revli Franzulika l-minuta u nofs. Sur kummissar, jina verament nappoġġa dan ir rapport Eh, li qed jikkunsidra il-kontribuzzjoni eh, tal-Parlament għal dan il-Green Paper. Aħna nistgħu nagħmlu ħafna permezz ta' tisħiħ ta' swieq kapitali flimkien fit fit ma' l-finanzjar mill-banek jiena nilqa l-introduzzjoni ta' prioritajiet ewlenin tagħna f'dan ir-rapport li huma fil-qalba tal-valuri soċjodemokratiċi tagħna ġifieri finanzjar għal finanzjar fuq meta twila ta' żmien ekonomija reali u partikolarment l-SMI Unit. Jiena nappoġġa l-importanza tal-iżvilupp ta' swieq tal-kapitali tal-Unjoni Ewropea biex nagħmlu diversifikazzjoni tal-finanzjar nagħtu aċċess għal finanzjar kif ukoll li nerġgħu għajmu fuq saqajh is-settur bankarju. Aħna batna ukoll numru ta' emendi li kellhom bħala qan eh, li eh, l-Unjoni Kapitali tkun derogazzjoni għall-suq finanzjarji Issa rridu nieħdu ċertu azzjoni leġislattiva għalhekk jiena hawnhekk favur ħafna li konna reviżjoni tal leġislazzjoni sabiex nassiguraw l-ogħla livelli ta' ħarsin tal-investituri u l-bżonn indirizzaw tassazzjoni ta' dawn is-suq kapitali għax jista' jkun hemm ostaklu minkejja l-opportunitajiet offruti minn suq kapitali Ewropew imfassal sew. Fl-aħħar ma mhux ninqas nixtieq nirringrazzja rapporter Shadow Rapporter għall-approċċ ħadu grazzi.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 dear colleagues, many are asking us why the economy of the United States has... Issa l-onorevoli Muresan, grazie ħafna, sunjuri. L-ekonomija tal-Unjoni Ewropea tirkupra b'mod tajjeb mill krizi finanzjarja u da ġej minħabba l-istrutturar fis-settur bankarju u riforma ta' sistema finanzjarja li ovvjament għandha ċertu konsekwenzi fuq l-finanzjar ta' l-ekonomija fuq it-kabbir u mbagħad ovvjament fuq l-impjiegi. Is-CMU sur komissarju ovvjament ħaj jippreżenta eh, ċertu lezzjonijiet li aħna tal-limna mill kriżi u ħajja sigura finanzjar aħjar l-ekonomija tagħna u l-SMEs, għalhekk kienha nixtieq nenfasizza b'mod partikolari l-importanza ta' l-element tal-kwistjoni li għandha x'taqsam mal kondizjonijiet ekonomiċi regolatorji li huma favur l-SMEs, hemm bżonn nifukaw fuq li nuru l-aċċess diversifikat tal-SMEs għal finanzjar fil-suq kapitali u kull detall minn ħadd tiegħek fuq din l-inizjattiva hija ħaġa Iżda, L-ispeċifiċitajiet nazzjonali ta' settur ta' negozju, l-modelli ta' negozju fis settur finanzjar fil-pajjiżi differenti u koll rrit jitqis meta nkunu qegħdin nagħtu opportunitajiet indaqs għal finanzjar, is-settur bankarju għadu sors importanti tal-finanzjar u tal-finanzjar tal sms l-Ewropa. Għalhekk, approċ ġenwin Ewropew li tiqis in-natura tal-setturi finanzjarju bankari fl-Ewropa jrid jappoġġa il-suq intern fl-Ewropa u jevita frammentazzjoni finanzjarja partikolarment fi żminijiet ta' kriżi. Grazzi. E, mesk. A teraz poproszę pana posła e, Paula Tanga, dwie i pół minuty kellim li miss l-onorevoli Tang. Meta Sur Juncker ivvinta il-klim Capital Market Union jina kelli dubi tijaj, din kienet soluzzjoni għall-ostakli li kienatem għal eh, sabiex l-SMS jimxu qoddim fl-Europa, jew kella kien mod sabiex il-problemi l-qodma jirġaw jiġu introdotti imma b'oċra ġdida. U jena naħseb li din it-tweġiba tiddependi ħafna minn aħna kif nitrattaw dan is-CMU. Hemm żewġ prinċipji ewlenin li rridu jkunu fil-qalba tagħha trid tkun sikura u trid tisservi l-ekonomija reali li wieħed itejjeb u jsaħħa s-sigurtà u l-istabilità finanzjarja hija xi ħaġa titlob numru ta' miżuri u qatt għandha bżonn numru ta' miżuri. Fuq is-sekuritizzazzjoni ir-riżoluzzjoni jsib bilanċ, bilanċ tajjeb. Kummissjoni jrid trituri kif qed iċċaqla r-riski u li jirrexxira ssib il-kapitali iwassal għal self lill-SMEs. Fl-istess ħin sekuritizzazzjoni għolja għad titlob eh, allokazzjoni eh, tal-riski u monitoraġġ b'saħħtu hemm numru ta' problemi mhux indirizzati il-transazzjonijiet ta' sikuritizzazzjoni il-kwistjonijiet proċikliċi u ovvjament l-Unjoni Bankarja. Aħna qatt m'għandniex skema ta' garanziji eh, ta' depozitu fl-Unjoni Ewropea kollha kemmu. Kemmi, issa li wieħed iservi l-ekonomija reali, li wieħed jagħmel eh, jibbankja lil mill banek huwa proġett tal-Unjoni Ewropea mill possibilità li l-Unjoni Ewropea tiddiversifika fil-istrumenti finanzjari, jiftaħ il-bibin għal aktar SMEs u jippermetti li aktar SMEs jikbru u jikontribwixxu lill-ekonomija Ewropea kollha kemmi. Iżda dan ma jistax jiġi ristret għal regolamentazzjoni fis settur finanzjarju, aħna rridu li konna kapital li jerfa aktar riskju, rridu naraw il-mekkanizmu ta' taxxa U fuq dawn suġġetti l-Kummissjoni s'issa ma qalet xejn biex nagħlaq. Ir-riżoluzzjoni tajt mod tajjeb li l-Unjoni ta' Suq Kapitali xi tkun kompatibbli bisħieħ ma' kisbiet regolatorji fil-passat għalhekk mela IVA il-CMU tista toffri opportunità għal settur finanzjarju orjentat li s-servizzi u din rizoluzzjoni u appuntat lu tajjeb li jisib il-bilanċ, bilanċ bejn is-seta ta' diversifikazzjoni u l-bżon għal regolamentazzjoni kif suppost. Dan huwa il-bilanċ li rridu nħarsu fil-proġett kollu kemmu. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal catch the eye. Is-Sinjura Solin. Grazzi, President. L-Unjoni tas-Sviq Kapitali importanti ħafna għal intraprizi gbar użar. Kif ukoll għal ħolqien ta' impjiegi u it-kabir. Għaldaqstant, l-SMIs mod partikolari għandhom bżonn ta' aċċess għal finanzjament. Din l-Unjoni tista żgur mhux forsi tipprovdi dan l-aċċess għall-investiment lil dawn l-SMEs aħna għandna bżonn ukoll investiment fuq meta twila ta' żmien u l-proporzjonalità fl-applikazzjoni tal-leġislazzjoni. U meta il-pjan ta' azzjoni jiġi publikat f'Settembru, ikun hemm bżonn u kol illi niprevedu id-dispozizjonijiet li għandhom xaqsmu għal pajizi terzi u hemm bżonn illi jkun hemm riflessjoni wkoll fuq l-aħjar implementazzjoni ta' dan kollu. Grazzi. Onorevole Nicola Caputo, prego. L-Onorevoli Nicola Caputo, grazzi ħafna, Sur President. L-austerità tal-kriżi ekonomika xeklet il-tkabbir ekonomiku u għamlet sara l-kondizjonijiet soċjali. Dawn is-sijat fil-Greċa fl-Ewropa kollha kemmiet jintalab tisħieħ tal-investiment tal-investituri u ta' mhux li jkun hemm ċirkolazzjoni tal-kapitali għal 28 stat membru u suq kapitali huwa verament tal-vantaġġ tal-ekonomija tkabbir u l-impjiegi hemm ċertu ostakli transkonfinali ġejjin mill-bżonn, pereżempju l-adozzjoni ta' ċertu miżuri fuq medja u twila ta' żmien dwar għall-analiżi tar riski l-kapitali tal-intrapriżi inkluż l-SMEs fl-Ewropa kollha kemm u traqis tal-piżijiet amministrattivi li verament jagħmlu ħsara lill-intrapriżi. Jiena nitama li ħankun qegħdin inħarsu l prinċipi ta' trasparenzi u ta' ħarsin għaliex dawn għadhom verament xi ħaġa importanti għal kull riforma ekonomika. Ċitanta onorevole, Pilotis. Eh, Grazzi ħafna onorevoli Caputo sa l-onorevoli Maros. Sur President, Eh, l-Unjoni ta' Suq Kapitali qiegħed eh, hemm biex issaħħaħ l-investiment, issaħħaħ l-infrastruttura. is juħaj ħajkollha tkun sors komplementari ta' finanzjar għal l-SMEs mod partikolari. Wara il-credit crunch, il-banek ġew salvati grazzi għal flus ta' min ħalla settaxxa. Ovvjament daw ġew salvati u issa mhumiex qegħdin jinvestu fl-ekonomija reali ma f'ekonomija kazino irridu naħsbu dwar banek ta' investiment li għandhom skop speċjali u banek kooperativi sabiex jista' jkun jistgħu jagħtu l-appoġġ l smis u anke l-ekonomiji lokali sabiex jagħtu appoġġ eh, l-nofsenar tal-Europa u l greċja fejn ma tantx hemm impjiegi fejn eh, u l-impjiegi minħabba l-kontrolli kapitali li ġew imposti sabiex inkunu nistgħu nimplementaw il-pjanijiet tal-kredituri Aħna jissemma ċanna s-swiq kapitali laqas bisfel l-dabbanek. Imma l-bira poplu tal-Greċja għal mod b'saħħtu le għall-austerità. Grazzi ħafna, issa l-onorevoli Jakovčić. Grazzi. fid dalta ta' din il-krizi li ila maħna wis u fejn jinsibu ruħom il-Stati tal-Unjoni Europea ċerti minnhom, għanna bżon ninvestu fis-settur reali. Memx manipolazzjoni finanzjarja illi tista' solvi din il-problema għanna bżon ninvestu fis-settur reali fil-ekonomija reali u għanna bżon nipermettu lill-SMEs l-aċċess għal kapitali biex ek dan il-mod ikun hemm l-investiment viżibbli għal dan is-settur reali hekk biss inkunu nistgħu nafanzaw il qudiem hekk biss għalina nkunu nistgħu ngħidu illi għada se naħdmu għal ħolqien ta' impjiegi ġodda speċjalment fost iż-żgħażagħ u l-Unjoni tal-swieq kapitali hija idea li nappoġġa ħieħ għax din hija xi ħaġa li se tippermettilna l-investiment fis-settur reali fl-SMEs u l-ħolqien ta' impjiegi ġodda. E, pan poseł Miguel Viegas. Honorable Viegas. A União dos Mercados de Capitais é um bom exemplo que L-Unjoni tal-Swiq Kapitali u eżempju tajjeb li juri il-kontradizzjonijiet għal proċess kurrenti tal-Unjoni Ewropea minnaħa l-oħra u koll juri innu ta' soluzzjonijiet li jeżistu sabiex nelbu il-problemi li qegħdin jaffettwaw l-ekonomiji tagħna. L-Unjoni Ewropea huwa affettwat minn kriżi gravi ħafna fejn ħafna Ewropej li jinsabu friskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali aktar minn 20 miljun qiegħda u il-rata tal eda fost iż-żgħażagħ e, irdoppja f'daw l-aħħar ftit snin. U minn flok li l-Unjoni Ewropea tindirizza il-kawżi sottostanzi u ssib soluzzjonijiet pubbliċi biex tejjeb il-fallimenti tas-suq, jidher li l-Unjoni Ewropea terġa' tipprova ssib l-istess soluzzjonijiet li kkawżaw il-kriżi li għandna bħalissa l-integrazzjoni tas suq kapitali mhix ħassolvi l-problemi fl-ekonomiji tagħna. Jekk huma ħajħolqu għafas li għandu sistema supervizorja b'saħħitha biżejjed biex nippruvaw nelbu il-problemi tal-SMEs, jiena naħseb li din hija xi ħaġa perikoluża ħafna. Isir Soltix. Grazzi ħafna tal etajtni l-kelma. L-Unjoni tal-Kapitali kienet attiva wara l-krizi li aħna rajna daw l-aħħar snin u kienet dovuta wkoll is-sistemi tal-banek illi uh, ovvjament tat ħafna kreditu kontra kull sens u kull loġika u għalek għanna bżon nappoġġaw dan il-dokumenti li joffri opportunitajiet eh, ġodda u kontenut għall operat tal-SMEs. Mil-banda l-oħra? Imbżon illi nitkelmu fuq swi iktar eh, liberi, iktar flessibli, din nitkelmu fuq il-ħtiġa li kunem unjoni fiskali. tal-rabta li sta' kunem dan il-qasam minna u kon nishtiq nenfasizza dawk il-problemi ta' l-insolvenza fil-Unjoni Ewropea. Dan huwa l-qasam fejn tassow għanna bżon ta' miżuri oħra. Jekk jowek, dawn huma kollha l-osma fir għandna bżonn naħdmu biex innaqsu in-numru ta' impjiegi prekarji. Grazzi. Thank you, uh, Mr. Vice President. Um, I'd just like to say that the most Grazie, Sur Vice President, jena nixtieq ngħid li l-iżjed suq kapitali ta' suċċess fl-Unjoni Ewropea hija fil-fatt il-Belt ta' Londra u jekk l-Unjoni Ewropea ħadd tagħmel inflazzjoni aktar ħadd poġġi aktar regolamentazzjoni fuq dik l-istituzzjoni, ħafna mill-kumpaniji internazzjonali li investu fil-Londra ħaj jitilqu lem ħaj jinvestu f'Singapore jew f'Hong Kong jew x'imkien ieħor, imma ma jibqgħux fl-Unjoni Ewropea. U l-euro li kienet eh, munita politika u mhux ekonomika tinsab fil-qofol ta' Grexit li ħatwassal għal instabilità politika fuq fl-euro. L-impożizzjoni ta' regoli finanzjarji fuq il-belt ta' Londra ħatwassal għal Brexit u hemmhekk ħatintemm l-Unjoni Ewropea forsi mhix xi ħaġa li ħadd iddispjaċieh lil pazzit tagħna, imma intom erġajtu risqin lejn xifer l-irdum diżastru ieħor ma titalmu qatt insomma. Uh, Meta Sean please. Take a flop. L-Onorevoli Kelly. Grazzi ħafna. Iva, forsi qatt ma nitalmu, imma hemm bżonn nibqgħu nippruvaw. Ninsabu f'din is-sitwazzjoni l-kol flimkien u permezz ta' solidarjetà u l-kooperazzjoni nistgħu nagħmlu progress. Din hija xi ħaġa li rajnija anka l-ġimgħa li għaddiet għal dawk li huma ir-roaming charges. Aħna ilna naqsuhom bil-mod il-mod, kien hemm imblukar fis-sistema. Iżda permezz ta' eh, front ma' u partikolarment permezz ta' ħidma fuq livell parlamentari issa edin naraw li sal-2017 ħajġu eliminati dawn il-mizati. Inaħseb li ċertadini jafu l-Europa x'tista' tagħmel għalihom għax hemm wisq negativizmu imma hemm ħafna progress li sar fl-aħħar ħames snin għandik li hija l-Unjoni Bankarja, regoli li jridu jitrattaw ċertu kwistjonijiet li nqalaw, u għanna issa u koll l-Unjoni Digitali u l-CMU biex ikunu nistaw nifinanzjaw l smi din hija ħaġa tajba. Irridu ninformawhom dwar dan u jiena naħseb li mixin fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna dak il-aħħar kellim issa ngħaddi il-kelma fisem il-Kummissarju lill-Kummissarju Hill. Grazzi ħafna, Sur President. Jena naħseb li rizoluzzjoni u d do kellna l-lum wara nofsinar jagħti taqsira tajba ħafna tal-punti jew li nixtiequ niksbu aħna. Nixtieq nenfasizza xi erba' jew ħamsa minn dawn is-suġġetti li tqajmu l-lum wara nofsinar. L-ewwel net dwar li nibnu minn isfel il fuq li nidentifikaw l-ostakli u nelliminawhom li nibnu l-Unjoni ta' Swieq Kapitali permezz tan-nies u mhux li nagħmlu l-affarijiet għan-nies, aħna dan huwa l-approċċ tagħna huwa għalhekk li l-appoġġ li jeżisti għas-CMU huwa appoġġ qawwi ħafna bħalma hemm fil-belt ta' Londra li xumma tjaraw xinuma il-benefiċċji għal Londra li jekk huma jkunu parti minn suq waħdin kbir għalhekk jiena naħseb li jkun żball li wieħed jirrappreżenta b'mod ħażin l-opinjonijiet tal-persuni li jaħdmu fil-belt ta' Londra. Issa dwar punti oħra li tqajmu iva hemm bżonn li nelbu l-ostakli, naraw li huma l-ostakli hemm bżonn li nkunu proporzjonati fir-regolament tagħna, regolamentazzjoni tagħna u x'namlu dwar ir-regolamentazzjoni li ġiet modija din hija marbuta mal-fluss ta' kapitali fl-Unjoni xi punti speċifiċi li tqajmu wkoll dwar l-insolvenza, dwar tassazzjoni, dwar pensjonijiet privati. Dawn il-kwistjonijiet huma indirizzati fil-Green Paper Aħna fil-fatt saqsejna mistoqsijiet dwar l-insolvenza, dwar it-tassazzjoni, aħna ħanamlu segwitu dwar dan fil-risposta tagħna. Rakkomandazzjoni partikolari li qegħdin nikkunsidrawha li għandha x'taqsam ma li konna eh, id-29 eh, reġim volontarju għal pensjonijiet personali, ġifieri numru ta' punti li tqajmu fil-fatt qed jiġu indirizzati. Issa jena naħseb li huwa importanti wkoll nenfasizzaw li dak li qegħdin nippruvaw niksbu hawnhekk huwa nikkumplementaw il-flussi ta' nixijat ta' finanzjar li diġà għandna flimkien ma' sistema bankarja jekk ikollok sistema bankarja bħal manna fl-Ewropa li hija eh, serra ħafna fuq sistema waħda Rajna l-konsegwenza ta' dan li n-negozji fl-ekonomija ma jenexilom jiksbu il-finanzjar li għandhom bżon u jena nħosek jek niddiversifikaw n-diversifikaw il-sorsi tal-finanzjar natu l-SMEs eh, sorsi alternativi ta' finanzjar, b'dak il-mod nkunu nistgħu nikkontribwixxu għat kabbir nkunu nistgħu nikkontribwixxu sabiex noħolqu impjiegi ġodda. Jiena naħseb li hemm ċertu appoġġ għal mod kif nistgħu nimxu qudiem, jiena nilqa l-appoġġ li rċivejt eh,